Good evening, colleagues. Il-lejla tajba. Il-punt li jmess fuq l-agenda jgħal mistoqsija orali għal-Kommissjoni drittijiet tal-bnejden fil-negozjati kommerċali bl-Unjoni Ewropea u l-Vietnam fuq il-kummerċ internazzjonali. L-autur tal